So uh, once again, good afternoon. Għal darba oħra, għal nofsinhar tajjeb, inkomplu bl-ispjegazzjoni tal-vot l-ewwel. Għandna is-sur Mami Kines. Għal minuta. Grazzi President, kollegi. Jiena naqbel perfettament illi stabilta finanzjarja t tkun żgurata u l-kapital għandu jintuża sabiex nifinanzjaw l-ekonomija reali bżiża finanzjarji x'inhuma dan rajnieh fl-2008 meta jinfaqgħu il-ħajitna mhux logħba tal-kompjuter meta xi ħadd jirriskja u mbagħad ikun hemm ma jkunx hemm konsegwenzi għalhekk iridu garanziji u għal daqstant sigurazzjonijiet huma importanti fis-swieq finanzjarji illi jaħdmu kif xieraq. Grazzi kollega. Nkomplu issa. Signora Krupa al minuta. Oczywiście głosowałam e, za rezolucją. Ovvjament jina votajt favur il-rezolazzjoni fuq ġrida kontra il-fastidju sessuali mhux biss fuq post tax-xogħol. Fassir pal-Parlament Ewropew li huwa mamul minn rappreżentanti tal-pajjiżi Ewropej li għandhom għandu jgawdu minn ċertu prestiġu marbut mal-kariga. Ma dan kollu naqblu hawnhekk ma' ċertu aspetti mal-Konvenzjoni ta' Istanbul u naħseb li ċertu azzjonijiet proposti mhux se jnaqsu n-numru ta' azzjonijiet bħal dawn fejn ikun hemm falliment mill-inżommu ma' ċertu eh, valuri fejn imponu rwol regoli fuq familji jmorru kontra familji fejn tmur li minn valuri kristjani fejn toħloq stampa fejn il-bniedem jista' jkun ħieles minn ċertu kondizzjonijiet bioloġiċi fejn tiġġielet eh, l-idea ta' familja mamura minn ommu missier meta toħloq eh, modell alternattiv ta' sessualità li tpoġġi dan fil-prattika jitraduċi trattament offensiv tan nisa li jifoka biss fuq eh, il-sessualità biss. Is-Sinjura Zaborska l-minuta. Grazie ħafna, Sur President, jina bħal kollegi naħseb illi fastidju sesswali hija xi ħaġa li verament mhijiex aċċettabbli. U hekk kif qalu bosta membri parlamentari oħrajn aħna wkoll tal-opinjoni illi min-naħa tal-istituzzjoni tagħna rridu nagħmlu ħafna iktar biex ikunu nistgħu nwaqfu dan darba dejjem dan it-tip ta' fastidju sesswali jiena proponejt ħafna proposti konkreti wkoll kien hemm ħafna kollegi li ppruvaw jabbużaw minn dawn il-proposti biex stati membri jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Jiena nixtieq ngħidilkom li dan mhuwiex obbligu li l-Parlament Ewropew m'għandux il-kompetenza li jimponi fuq l-istati membri biex japprovaw din konvenzjoni. Fuq l-istess sur Jurek għal minuta. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi. Pal Anna Zaborska kena u koll naħseb li huwa skandlu li nużaw dan id-dramma ta' nisa li huma attakkati u li jiġu diskriminati sabiex nipromovu il-konvenzjoni ta' Istanbul l-elementi fija nafu x'qed jiġri meta niġu għal fastidju speċjalment fl-industrija tal-films nafu li n-nisa qed jingħataw fastidju meta jiġu għal kif jitrattawhom l-awtoritajiet. Aħna ma nafux minnu responsabbli għal affarijiet bħal dawn anka fil-parlament tagħna u nistaqsi illi dawk illi jitrattaw in-nisa hekk b'mod offensiv dawn in-nies għandhom għandna ngħidu minn huma nafu li ħafna drabi il-pulizija taħbi dawn ir-rabtiet bejn immigrazzjoni illegali u l-ġrida kontra il nis il fasidu ta' nisa u rajna ġara kolon il-Ġermanja dan huwa skandlu u qed nużaw din id-dramma sabiex nipromovu il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Votes on the Hekmar. Issa naddu għall spiegazzjoni tal-vot fuq rapport u Sinjura Hekmar kanna l-Sinjura Mamikens, l-Onorevoli Mamikens anzi. Grazzi ħafna kollegi kollegina nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-politika ta' koeżjoni. Politika ta' koeżjoni huwa l-iktar strument importanti biex aħna naqsu l-iżvilupp e, il-problemi ta' żvilupp reġjonali aħna nafu li f'pajjiżi hemm ħafna mill-investiment 70% li ġej proprju minn din il-politika ta' koeżjoni. Allura aħna mħassbin f'xejġri mill-politika ta' koeżjoni wara s-sena 2020 naħseb li l-fondi m'għandux jitnaqsu, m'għandhomx jitnaqsu. Aħna naraw li t tendenzi demografiċi mhumiex taqseg favorevoli hemm ħafna nies li qegħdin jitilqu mal-pajjiż minħabba li l-pagi huma baxxi u m'hemmx ħafna perspettivi għal ġejjini. Għandna teddita serja ħafna u jekk l-investiment fil-fondi ta' koeżjoni ħajt naqsu mbagħad ehm, li hija xi ħaġa li nistgħu nagħlqu darba għaddejjem. Grazzi ħafna s-sanna l-Onorevoli Ġambatski għal minuta fuq l-istess rapport. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena votajt favur dan ir rapport minħabba li hemm ċertu punti li jiena ma nappoġġax. Il-kabbir ekonomiku mhux l-istess fl-Ewropa kullimkien ma jistax ikollna soluzzjoni waħda tajba għal kulħadd ma naqbilx ma dawk l-aspetti li huma marbutin mal integrazzjoni mtejba tal-immigranti fuq il-post tax-xogħol jiena naħseb li l-ewwel qabel kollox rridu nsolvu l-problemi fl-istati membri tagħna minħabba li hemm diskrepanzi kbar bejn l-Ewropa tal lvant u l-Ewropa tal-Ponent. Jiena naħseb li l-Kummissjoni Ewropea għandha tikkastiga lil dawk l-Istati membri illi għandhom politika protezzjonista bħal Franza, l-Italja u l-Belġju fil- fl-Ewropa tal-Vant hemm ħafna qatt iżda aħna nafu ma nistgħux ninsew illi in-nies huma l offer ta' kollox. Grazzi ħafna. Issa għandna mandata negozjati għal negozjati kummerċjali mal-Awstralja l-ewwel se jitkellem huwa l-Onorevoli Selimovic. Nixtieq nirringrazzjak Sur President l-Awstralja u l-Iżvezja għandhom tradizzjoni twila kummerċali għandhom jixxibħu ħafna bħala kultura eh, tan-negozju hemm xi 450 sussidjarji u xi 1000 kumpaniji Svediżi li qegħdin jagħmlu kummerċ fl-Awstralja u dan ifisser 11 biljun krona Svediża ta' esportazzjonijiet mill-Iżvezja u sodisfatt ħafna li approvajna dan il-mandat tan negozjati u nixtieq inħeġġeġ lill kummissjoni u l msieħba tagħna Awstraljani biex ikollhom ftejim li jkun qed ambizzjuż, trasparenti, sod biex hekk nkunu nistgħu mal-ewwel nibdew bil ftejim ta' eh, kummerċ eh, liberu. Issa l-Onorevoli Kelly, grazzi ħafna. Kummerċ ħiles sinsla tal-Unjoni Ewropea u fid-dawl tal-Brexit u fin-nuqqas ta' ċarezza min-naħa tas-suq tar-Renju Unit l-Unjoni Ewropea u l-Irlanda eh, mod partikolari u koll għandha bżonn taħseb għal swieq ġodda u fl-2015 kellna wara l-Ġapun u ċina eh, l-Awstralja u l-esportazzjoni mill-Awstralja kienu ta' xi 6 biljun. U għalhekk hemm eh, relazzjonijiet bejn l-Irlanda u l-Awstralja. Ħafna Awstraljani għandhom wirt Irlandiż u għalhekk se nsaħħu r-relazzjonijiet tagħna ferm iktar biex hekk niftħu wkoll is-swieq u l-kompetizzjoni imma kien hemm tħassib ukoll espress fuq l-implikazzjoni negattivi potenzjali ta' dan il-ftehim fuq l-esportazzjoni tal-likel bħal prodotti tal-ħalib u tal-laħam u jiena bħal Irlandiż naf dawn l-oqsmu ma' importanti ħafna l-ekonomija Irlandiża u l-ekwa importanti li nikkonsidraw kif suppost dawn is-setturi. U jekk hemm kwoti mogħtija lill-Awstralja, Ikun hemm klawsla ta' reviżjoni wara xi ftit snin biex hekk nindirizzaw din lakuna. Grazzi ħafna l-aħħar li se jitkellem f'dan ir-rapport is-sur Ġambaski għal minuta. Nixtieq nirringrazzjak, President, Sinjuri, jiena appoġġajt dan ir-rapport li għandu x'jaqsam mal-mandat tan negozjati mal-Awstralja. Nemmen illi minħabba ir-Renju Unit se taħħalli l-Unjoni Ewropea, il-kummerċ ħieles tagħna se jitleb ħafna u nafu li l-kummerċ ħieles huwa wieħed mis-sinsla tal-Unjoni Ewropea u nemmu n-negozjati għandhom bżonn jibdew kemm jista' jkun malar u nżomm mal-kompetenzi tagħna. Grazzi. Mela, fuq rapport Gaspari fuq il-mandat għal negozjati għal negozjati ta' kummerċ Manju New Zealand nibdew bis-Sinjura Selimovic s-sur Selimovic anzi. Meta n-kejlu l-sem ta' su, New Zealand u għat minn So, għal kompaniji svedizi relazzjoni tista' tissaħħa u tiżviluppa u naħseb li il-dalf tejm ħajamel dan nistenna li żewġ naħat malajkem jista' jkun jagħtu ftehim b'saħħtu illi minnu jibbenefika kulħadd, grazzi. Nammira kollegax fil-fat fuq iż-żewġ rapporti nexxilek titkellem ħafna inqas minn minuta. Naddu s-sur Sambaxki fuq l-istess kwistjoni. Grazzi, President, kollegi. Jena appoġġajt il-rapport tal-kollega Gasparri u votajt għall-istess raġunijiet li votajt għalihom fuq rapporti preċedenti. Dan huwa rapport fuq mandat għal negozjati għal ftejim kummerċali ma' New Zealand L-Unjoni Ewropea għandha bżonn swieq ġodda, kummerċ ħieles huwa il-pedament tal-Unjoni Ewropea u n-negozjati għandhom jibdew ma lajkem jista' jkun, irridu nżommu ma' kompetenzi tal-Unjoni Ewropea f'dal-qasam. U f'dal-qasam l-Awstralja kif ukoll New Zealand huma imsejba kummerċjali importanti u għandna nagħtu appoġġ il daftim L-aħħar kellim, kontinti fil-fatt u bekna la hawnhekk id-dibattitu Is-sessjoni hija aġġornata sa tlieta. Is-Sur Mannikins. You're lucky because I just didn't finish the last sentence. Konċortik tajbax, kważi għalaqt. Pero tajjeb, inkomplu blaħa rapport, monitoraċ ta' applikazzjoni tal-Liġi Ewropea, l-unika kellim u għassur Mannikins għal-minuta. Ħonefs u kompli. Grazie ħafna, President kollegi. Il-numru ta' kazijiet ta' ksur jibqaw eh, għolin fil-2015 kien hemm 1368 każ, speċjalment brabta ma' ksur ta' liġi Ewropea, speċjalment floqsma ta' impjiegi u affarijiet soċjali, ambjent, ġustizzja, drittijiet fundamentali, so intern, trasport, saħħa, edukazzjoni u kultura. Kull dewmin huwa perikolos, u inaqqas il-fiduċa tan nies un Ewropea u għalġejjien iridu naħdmu rib mal kommissjoni Ewropea, gvernijiet nazzjonali u parlamenti nazzjonali. Imma l-ewwel net iridu nifmu x'inhi natura reali ta' ksur ta' regoli u mbagħad dak il dak istadju business taw niġildu l-problema, jina votajt favur, grazzi. Grazzi ħafna kollega. Dan kien veru l-aħħar intervent, id-dibattitu huwa magħluq, is-seduta hija ġġornata sa tlieta ta' war nofsinhar, grazzi.